Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání. Signori, inkomplu. Mela, li misfuq, il-punt li misfuq l-agenda. Il-rapport ta' sur to, eh, Tokex dwar il-modernizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Europa. Erba minuti il-rapporter. I apologize for being late. Skużawni li wasal tard, Sir President fuq l-iskrin eh, kienet jindika li għandi nitkellem għaxar minuti oħra. Mela, prezentazzjoni tiegħi se tkompli bl-Ungeriż. Elnök úr, kedves kollegák. President, kollegi, huwa onur kbira lija illi nindirizzakon dwar l modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa u li nkun ir-rapporter fuq dan is-suġġett. Jiena xtaqt nirringrazzja l-Komitat tal-Kultura u l-membri parlamentari kif ukoll dawk li taw il-pariri, il-shadow rapporteurs, il-Komitat ta' Drittijiet tan-Nisa, kif ukoll il-Komitat ta' Affarijiet Reġjonali, l-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet Ewropej, kif ukoll organizzazzjoni ta' studenti illi tassew appoġġawni fix-xogħol tiegħi. Grazzi lilkom il-koll għal kooperazzjoni li jiena kelli ma'kom. Grazzi għal din lajnuna jiena wasal għall abbozzar tal-rapport. Din hija sfida kbira lina unħoss eh, li dana u koll dovuta raġuni li jiena ġej minn pajjiż tal-ex blok tal-Europa tal-Vant, jiena mm, rumen, u hemmhekk kellna dittatorjat totalitarju u minħabba fekk kien impossibbli għalina illi konna sistema ta' edukazzjoni għolja fuq livell demokratiku. Is-sistema kollha kienet influenzata minn attitudnijiet ideoloġiċi. U għallura jiena nieħu pjaċir illi pajizi tal-ex blok komunista qed jibbonifikaw minn l-immodernizzar ta' sistem ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa u dan b'żewġ mezzi. l għenet għanna aktar progress bil-proċess ta' demokratizzazzjoni li bdiet fid-89 biex bekk eh, aħna nkunu u wkoll naċċettaw dak li seħ fil-passat u biex aħna wkoll niksbu ċertu livelli meta nipparagunaw ruħna ma' pajjiżi oħra. Irridu u kol nilħu l-standards ta' pajizi tal-ponent fis sistema edukattivi tana. Kienem 180 emenda dan il-rapport dana uh, jindika illi il-krizi fisret illi jeħtieġ illi nimodernizzaw is-sistemi ta' edukazzjoni fl-Ewropa. Din hija xaġa essenzjali u għalhekk ir-rapport tiegħi jittratta li modernizzar ta' din is-sistema u telenka eh, l-sfidi li għanna u d-dimna f'dan il-qasam. Ovvjament, għanna din il-krizi ekonomika, tnaqis fil-budgets, pressjoni minħabba rati ta' għat dejjem jolew, il-krizi demokratika u kol. Il-sistema Ewropea tal-edukazzjoni jolja hija xi ħaġa ta' interess komuni fl-Unjoni Ewropea u hija xi ħaġa li nistgħu biss intejbu jekk aħna ninvolvu il-livell nazzjonali kif ukoll il-livell Ewropew. Is-sistema għandu rwol importanti ħafna biex ikonna soċjetà aktar inklusiva u r-rapportija jikkonferma illi huwa importanti illi l-universitajiet jitkellmu ma' partijiet esterni, awtoritajiet lokali, ma' gruppi differenti ta' interess, ma' ċittadini, kif ukoll ma' gruppi zvantagġati biex bekk jiżguraw illi kulħadd ikollu aċċess għal dejjan is-sistema edukattiva li lin mill-isfond tagħhom. Il-Parlament kif ukoll l-Unjoni Ewropea kollha kemm jiġġieldu kontra diskriminazzjoni u aħna napoġġaw il-valuri ta' diversità kulturali u lingwistika. Dan ir-rapport ħeġġeġ l istati membri kollha sabiex jiżguraw illi minoritajiet lingwistiċi u etniċi jiġu mejjuna u sussonijiet ta' edukazzjoni għolja li jgħinu il-monetarijiet ikollhom ukoll appoġġ meħtieġ nispiċċa bil-indirizz għal kwistjoni ta' zazax. Kulħadd jaf illi f'xi pajjiżi ekskomunisti ir-rata tal-qat fost iż-żazax hija tas-sewolja u aħna nittamaw illi il-politiċi Ewropej u din rajnijaw konna ta' diskutajna rapport Berlinger f'Marzu, nittamaw illi dawn ir-rapporti jagħmlu kontribut sabiex niksbu l-lanijiet tal-istraġġija 2020 u niżguraw illi iż-żgħażagħ ikollhom l-impjegi biex bekk jaqlaw lajxin tagħhom. O jednu minutu. Grazzi ħafna, inti biex ċiftit il-ħin tiegħek, fil-fatt biex il-ħin tiegħek minuta, jgħati president niftu l-kaċ tiegħi fil-informazzjoni tagħkom, sinjuri, Għanna 12 il-kellima fuq il-lista. Jekk intom tħarsu il-ħin li għandkom għad-dispozizjoni tagħkom, jiena nkun nista' nagħti l-kelma lilkom il-koll għalix wasaltu daqstant tard għal plenarja. Pero jekk joġabkom, żommu mal-ħin tagħkom. Mela, l-ewwel kellim huwa s-sur Zver. Grazzi ħafna l-rapporter għal dan il-rapport eccellenti. E, Bitċa xogħol tajba ħafna din u aktar evidenza tal-isforzi tal-Unjoni Ewropea sabiex tibmodernizza l-universitajiet madwar l-Unjoni għal mijiet ta' snin. L-universitajiet kienu sors e, ta' eccellenza u għandhom ħafna valur u hekk għandu jkun. Meta nitkellmu dwar it-tielet ġenerazzjoni ta' universitajiet dawn jridu jkunu aktar miftuħin u jrid ikollhom ukoll eh, diversi elementi sabiex ikun hemm dialogu aħjar fost l-istess universitajiet. Is-soċjetà jeħtieġ ukoll li tavvanza u allura dawn iridu jikkomunikaw sabiex l-universitajiet ikunu jistgħu jtejbu l-kurrikula tagħhom. Punti li xtaqt nisħaq dwaru. Tal-istrument il-ġdid għandu jkun aħjar minn dak li jeżisti bħalissa. Zeċnike. Zommu mal-ħin ta'kom jekk joġobkom għax inkella mistantikom il-mikrofonu kollha kemm intkom, kemm intom l onorevlu Ċeċkov għassa. Grazzi President. Nixtieq eh, eh, insemmi il-suċċess tal-proġett Erasmus u l-mobilta tal-istudenti nixtieq nenfasizza wkoll illi jekk eh, aħna ħani kompetu ma' pajjiżi tal-Azja rridu nużaw il-potenzjal kollu ta' ħafna bil-professjonijiet tekniċi. Irridu wkoll nużaw il-potenzjal ta' in-nisa li huma attivi fil-riċerka u l-iżvilupp mamlebda raġuni għalfejn eh, meta wieħed jażel kors fl-università ikun hemm diskriminazzjoni kontra n nisa Nafu illi Eh, jista' jkun li jkun hemm stereotipi marbuta mal-ruoli eh, u ma' sessi, però jiena konvinta illi għanna bżon illi xolju dawn l-istrutturi u dan jista' jsir permezz tal-kwotas tal-kwotas jiena kontraporter fil-Kumitat tan-Nisa li jiena personalment eh, ma naqbilx ma dawn il-miżuri vinkolanti u laqas mal-kwota. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bastescu issa. Grazzi ħafna, President. L-Europa għandha bżonn uh, universitajiet kompetittivi bofferti li jkunu qegħdin il l tal-suq tax-xogħol jiena naqbel li għandhom jiġu imqabla l-offerti li kunem fl-universitajiet mal-opportunitajiet ta' xol skont artiklu 27. Il-numru ta' studenti fil-Romanija eh, zdiet berba darbiet imma il-maġġoranza ta' unista dawn l-istudenti jisibu għad diffiċli ħafna biex huma mbagħad jisibu xogħol wara l-edukazzjoni tagħhom. Għalhekk għandna bżonn eh, programmi tal ta' faċilitazzjoni kemm għal tħul fl-università u anke għal kisba tax-xogħol. Nixtieq ngħid eh, illi l associazzjoni tal-istudenti ma kienux kuntenti eh, bil-proġett Erasmu u l-kritika hija eh, marbuta mal interactive learning u mal-edukazzjoni li mhijiex formali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Mikolaxki. Grazzi ħafna President. il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja għanda tiġi adattata skont il-ħtiġijiet Ewropej biex l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva fil-livell dinji. L-Unjoni Ewropea tixtieq tkun l-aktar ekonomija dinamika fid-dinja fil-ġejjieni u dan irdu nżommu f'moħħna. Għalhekk irridu nkunu kapaċi illi nitalmu mir-riċerki eh, li kunem fl-universitajiet u għankan nimplementawhom fil-prattika jista' jkun li asijiet, per pereżempju ta' tobba jew ta' xjentisti u jista' jkun hemm eh, gradwati żejda fuq sma oħra, pereżempju fil-istudju um, tal-arti Grazzi ħafna għal kalim rimis l-Onorevoli Magaski. President, eh, Ministra nieħu l-minuta kollha, President Kommissjoni, Sinjuri, ir-rapport jinkludi kussjonijiet importanti jisħaq fuq l-autonomija tal tal-l-Universitajiex ta' universitajiet jappoġġja l-Erasmus u jitkellem dwar il-ħtieġa illi narfu il-kwalifiki differenti u anka l-implementazzjoni tal-kooperazzjoni tagħna mal-ġirien l-universitajiet ma jistawx ikunu illimitati għal rwol tal-bini tal-ekonomija imma hemm ukoll affarijiet ta' tħassib fil-rapport il-ranking lists per eżempju tal-istituzzjonijiet u anka l-obbligu li wieħed irid jistudja eh, barra mill-università tiegħu barra minn pajjiżu bil-fors ġifieri u aħna għalhekk ma ħnista nappoġġjaw dan ir-rapport mela l-Onorevoli Ruber issa. Grazzi, President. Fil-Portugal, il-Bologna Process u l-modernizzazzjoni tal-Università tal Edukazzjoni Olja kellhom effetti diżastrużi minn flok enu għal mobilità tal-istudenti l-universitajiet salu elitisti għalhekk hemm studenti issa li joħorġu mill-università anzi ma jattendux l-università għax ma jistawx ileħqu mal-ispejjeż marbuta mal-fatt li tkun student fl-università. Jiġifieri il-modernizzazzjoni il ma kellha l-ebda impatt pozittiv fuqhom dawn l-istudenti. L-Onorevoli Matula sa. L-ekonomija Ewropea tista eh, toħroġ mill-kriżi jekk aħna eh, natu aktar attenzjoni għas-sistema edukattiva olja kif hemm fl-istrateġija tal-2020 nistgħu għalhekk ngħinu biex l-ekonomija tagħna tkun aktar kompetittiva fuq livell dinji imma mhux biżejjed li jkollna dawn l-istituzzjonijiet olja aktar kompetittivi. Iridu ngħinu lill istudenti li jsibu xogħol għax il-qatt għal din il-kategorija hija doppju tal-medja. Il-kwalità tal-edukazzjoni hija wkoll essenzjali u għalhekk għandna bżonn Eh, mekkanizmu li jevalwa l-standards eh, tal-edukazzjoni f'dawn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolija huwa importanti ħafna wkoll li konna fin reċiproku tal-kwalifiki madwar l-Ewropa biex bekk ikun hemm aktar mobilità ta' din il-forza tax-xogħol. Nixtieq nifraħ lir rapporter għal dan id-dokument li huwa importanti ħafna ġenerazzjonijiet tal-ġejjini. Grazzi ħafna. Issa, ħanaddi il-mikrofonu għall-Onorevoli Lova. Grazzi ħafna. Il-lejla tajba lil kulħadd. ħadd mu se jkun eh, kontra il-modernizzazzjoni il modernizzazzjoni tal edukazzjoni għolja. Għandna bżonn studenti ta' kwalità għolja u l-unika mod li nistgħu nagħmlu hekk huwa li nagħmlu nagħtu appoġġ aktar lin nisa ngħinuhom biex jibbenifikaw mill-edukazzjoni fl-universitajiet, għanna bżon aktar nisa fl-universitajiet biex dawn ikollhom prospetti aħjar ta' xogħol u anka biex ikollhom pożizzjonijiet ta' managers anka fil-universitajiet infushom. B'mod in ġenerali, għanna nappoġġaw ix-xjenza u nipp promuovu l-kooperazzjoni bejn universitajiet differenti u hemm punti li huwa importanti ħafna għali aħna semmejna illi il-faċilitajiet ta' lotijiet u ta' self għall istudenti pero rridu nħarsu kol l-istudenti li jkunu zvantagġati. L-onorevoli Kalim s'issa. bħala persuna li ħdim fl-edukazzjoni nista' nitkellem fit-tul dwar dan imma m'għandix ħin dan din hija waħda mill-aħjar proposti li kellna quddiem il-Parlament nifraħ li rapporter u l-Kommissjoni dwar l isfidi marbuta mal eh, l-universitajiet u anka l-miri tal-2020 u n-numru ta' studenti li għandhom jiġu kwalifikati Eh, naħseb illi l-isfida awlonija hija dik tar-rabta ma' suq tax-xogħol din hija importanti ħafna jekk nkunu kompetittivi fuq livell dinji l-ugwaljanza bejn is-sessi hija importanti ħafna Iġifiri, l-istituzzjonijiet li suppost uh, jiftaħru li huma avvanzati iridu jagħmlu sforz f'dan anka fir-rigward tal-isport u fir-rigward ta' programmi pal tal-Erasmus pereżempju, imma anka il-lecturers innifisom, il-lecturers għandhom jiftakru li wara kollox huma għallima wkoll. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Papa Nikolu. Grazie ħafna, President, jiena wkoll nifraħ l-rapporter. Eh, meta qrajt il-rapport l-referenza l-istrateġija tal-2020 eh, eh, naf bilna illi hemm bżonn nimmodernizzaw um, l-edukazzjoni għolja imma qegħdin naraw li ħafna mill-ispiża ta' stati tal-istati membri naqsu baxra fil-mija u ħafna stati membri għandhom din il-pressjoni tal-kriżi fuqhom kriżi ekonomika Speċjalment dawk tan-nofsinhar tal-Ewropa għalhekk hemm ħafna differenza bejn dak li ngħidu u dak li jsir li qegħdin diskutu hija il-problema li hemm eh, ta' twettiq tal-affarijiet. Il-Kummissjoni jekk trid tagħmel proposti lil uh, l-istati membri għanda proponilom biex ma jinkludux it-naqis fl-ekonomija, eh, fil finanzi l-edukazzjoni. Ma nistawx nitkelmu fuq tnaqis, un bat nitkelmu fuq oh, il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni. Jiena eh, kont kontent ħafna meta rajt l-isem tal-kollega uh, dan huwa membru ta' ta' soċjetà evangelika. U ħsebti li ħajkun hemm ħafna affarijiet marbuta mal-tradizzjoni Kristjana, Nisranija u eh, hemm nuqqasijiet fl-Ewropa u dan fir rigward tal-minoranzi. U mbagħad anka f'dak l għandu x'aqsam mal-gender mainstreaming jekk aħna ħanaħsbu dwar pajjiż bħalma huwa l-Belġju fejn hemm żewġ lingwi, allura Hemm anka per eżempju eh, Rumeni fl-università f'ċertu universitajiet li jirdu jużaw l-Ungeris. Jiena ħan vota favur dan ir-rapport. na Edukazzjoni jolja tajba hija importanti ħafna l-universitajiet Ewropej għandhom tradizzjoni twila li wieħed jistudja l-università mhix xi prestiġju hija importanti ħafna biex wieħed isib ix-xogħol dan iż-żmien u l-problemi ta' dażmien juruna illi l-istruttura tal-edukazzjoni miex edha, qiegħda tibbaża ruħha fuq il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u għalhekk ħafna milli qegħdin jitilqu mill-universitajiet mhux qegħdin isibu xogħol f'dak li jkunu speċjalizzaw għalhekk hawnhekk iridu naħdmu aktar biex naraw li l-universitajiet jilħu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Irid ikollhom ukoll il curricula illi eh, eh, eh, illi jkunu realistiċi li stati membri huma eh, responsabbli għall edukazzjoni għolja imma idu jaraw li jipproduċu gradwati li mbagħad isibu posthom fil-suq eh, tax-xogħol. Il-Onorevoli Pjotta. President, ix nifraħ l-kollega uh, uh, għal rapport u għaveru illi aħna ta' kull-jum nitrattaw affarijiet marbuta ma' krizi, ma' l-lum għet nitkelmu dwar kustjonijiet orizzontali u għet nħarsu koll lejn rizultati għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjini l-Europa moderna għanda l-eruq taħħa fl-edukazzjoni ta' Zaza, u għalhekk għandna bżonn ta' trasformazzjoni ta' sistema kollha. L-universitajiet għandhom ruol importanti ħafna u ħafna minnhom mhumiex kompetittivi u għalhekk illi il-Youth in Action Program u il-, mm, il attivitajiet eh, marbuta mal riċerka u ma' importanti ħafna għal eh, u għalek illi għanna bżon illi naraw illi jiġu modernizzati l-universitajiet. Mr. President, eh, we welcome, I welcome in name of a community. Jina għannom tal-Komissjoni um, nilqaw il-rapport ta' Sur Takish. Um, it, it, tini eh, għax huwa verament rapport prioritorju għalina anki eh, nafu li ekonomiji bazati fuq l-erf u ma l-futur tal-Europi, tal-Europa, imma nafu koll l-edukazzjoni hemm edha u koll s sofri mill-tnaqis fil-budgets biex jiena nrispondi sur Papa Nikolu nixtieq ngħid li aħna dejjem nenfasizzaw il-fat li anki fi żmien ta' austerità il-taħriġ u l-edukazzjoni għandu jibqa' prioritorju fil-budgets għax inkella nkunu qegħdin nimminaw il-prospetti tal-ġejjini tal-Ewropa. Ovvjament hemm paradoss fl-Ewropa tal-lum Ġifieri għandna labor force li huwa Eh, avvanzat imma għanna u koll il-qat strutturat specialment fej eh, dak qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni mitlufa għalhekk met eh, il-relazzjoni bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol mhix xi waħda faċli nitkellmu fuq kunċetti ta' kompetittività dinjija. U ovvjament dan irdu nżommu qudiem għajnejja għax dejjem kull ma mmorru se jkun hemm talba għal kwalifiki iktar għolja Irridu wkoll naraw li jkunu msieħba eh, li ndaħlu li msieħba l-oħra, n nies tal-kummerċ pereżempju. Irridu naraw ukoll l-iskejjel tagħna wkoll ikunu qed jippreparaw ehm, l-tfal għal eh, ġejjini fid-dinja tax-xogħol. Jiena nara fil-fatt li fil-rapport ta' Sur Takax l-agenda kif maqbul mal-Kummissjoni ta' Settembru 2011 qed tiġi mħarsa, ġifiri l-Europa innovazzjoni u teknoloġija, imma dwar il-ranking tal-universitajiet il-proġetti eh, bħal Knowledge Alliances, eh, ovvjament aħna nafu E, e, xandu jkun e, x'tip ta' skubja għandu jkun hemm biex niddefendu da' tip ta' proġetti. Il-programm Marie Curie, per eżempju, anki il-Maria Skrudoska Curie u proġetti bħal dawn. U kif anki il-garanzija ta' self fil-kuntest tal-Erasmus hija strument importanti ħafna li tejn l-istudenti u hija iktar mill-sussidji, mill-grants. U għal-ġejjini mhux biss huwa li aħna nenfasizzaw l-edukazzjoni tajba, imma li Nappoġġjaw ukoll il-partnerships fil-qasam tal-edukazzjoni għalhekk jiena nirringrazzjakom għal dan ir-rapport li għandu hija għandu spiritu kostruttiv. Grazzi ħafna, eh, onorevoli kommissarju għal dawn il-klim tal-eluq tiegħek. Signuri bekk nalqu dan id-dibattitu fuq dan is-suġġett u difotaw fuq u għadha f'nofsinhar l-aħħar punt li għandna fuq l